Uh, Chairman. President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem qed tfakkarna li l-Unjoni imsejsa fuq il-valuri indiviżli eh, huma ta' libertà, ugwaljanza u solidarjetà. Din il-karta imsejsa fuq il-prinċipi ta' demokrazija u ovvjament l-istat ta' dritt. U dinat poġġi l-individwu fil-qalba tal-attivitajiet taħab billi tistabilixxi ċ-ċittadinanza tal-Unjoni u billi toħloq zona usa ta' libertà, sigurtà u ġustizzja. Iktar mill-affarijiet l-oħra din il-karta tiddeskrivi xi tfisser l-Ewropa dwar xiexini u tiddefinixxi il-missjoni li għanna aħna d-dimna fil-migrazzjoni u affarijiet interni. Ir-realtà li aħna tnabtu wiċna magħha e, hija ta' sfida u e, irridu nitkellmu li hija bil-maġġoranza il-responsabiltajiet tagħna maqsuma u l leġittimità wkoll tal-weda Ewropea. Ma nix nistgħu ngħidu x'inhi r-realtà tal-lum il-ġurnata. Ambjent ġeopolitiku splussiv teddida ġdida ta' terrorizmu li jiddekjara l-intenzjoni sabiex tikkawża dan l-soċjetajiet tagħna ekonomija Ewropea li jadbati sabiex tirkupra mill-kriżi kontinent li qed jixiex fi dinja zazua demografikament u emmi iċ-ċittadini tagħna li Iktar ma jaddi żmien, iktar mwet jaddu għall-estremizmu forom sofistikati tar-rejati li ma jafux bil-konfini, ma jarawomx. U diżastri umanitarju kol fil-frontieri tagħna li huwa kontrast eh, enormi għal Eh, wirt tagħna morali, kulturali, politiku u aħna wkoll qed naftu wiċna ma' dissodisfazzjon li qed jizdiet fost ċittadini Ewropej tagħna. Rridu nkun ċar jiena mill-bidu net it-tweġiba għal dawn l-isfidi miex eh, ġifiri Fortress Europe. L-istorja u eh, rietna uh, li dawn is-swar iva huma hemmhekk sabiex nilqaw għal teddidiet esterni u mbagħad fl-aħħar saru s swar li qed iżommu bħala insir dawk li suppost kellhom iħarsu in-nies u mbagħad baqgħu iżolati imma l-izolazzjoni mhux parti mill-mandat tagħna. L-Ewropa tista' tamel il-frott biss jekk bl-enerġija tiffaċilita l-mobilità tal-idejat, il-prodotti u il-bnedmin. Is-segurta mal hija l-pilastru Di għal-missjoni tal-Kummissjoni vizavi il-migrazzjoni u l-affarijiet interni rridu aħna nejnu l-mobilta sabiex umbat siru latba lejn l-Europa li qed tikber minar biżat. Irridu aħna nħarsu l-identità tal-Europa bħala żona fid-dinja tagħna li tiggarantixxi id-drittijiet fundamentali. Aħna rridu nimplementaw implementaw politika integrata mmarata għalli bekk nattiraw it-talent u il-ħaddima li kull stat membru għandu bżonn. Irridu u aħna naċċertaw li l-Ewropa se tappoġġa l-integrazzjoni mingħajr arxkil tal-migranti fis-soċjetajiet tagħna u rridu wkoll niggarantixxu li r-reati u t-terrorizmu dawna jibqgħu barra mill-frontiera Ewropej u li jiġu miġġielda b'mod effettiv. Sinjuri, dwar il-migrazzjoni u l-affarijiet interni jekk aħna ma nimxux, naħd, ma naħdmux fl-imkien pala unjoni mela eh, se nimxu xejn il-qoddim. Se nibqaw ostakolati. Jekk niġi konfermat jiena se nserraħ fuqkom bħala l-Kumitat Libe Jiena gburi li jiena ġejt nominat bħala l-ewwel kummissarju għal migrazzjoni. Dan huwa fatt li jissaħħaħ il-kumitat tal-impenn tal-, -prez, President Juncker u l-impenn tal-Kummissjoni sabiex tindirizza l-isfidi ta' migrazzjoni. Aħna tnabtu wiċna ma' numri li qed jolow għal persuni li qed ifittxu l-protezzjoni fil-frontieri tagħna. Pala l-Kummissjoni impenjata li tħares id-drittijiet universali hija responsabilità tal-Ewropa sabiex toffri il-protezzjoni l dawk il refugġati li qed jaħarbu mill-persekuzzjoni jew il-gwerer sabiex inħarsu id drittijiet drittijiet ta' dawk li qed ifittxu l-azil u mod partikolari nħarsu il- drittijiet eh, u l-ħajjiet tal-bnidem u l-non-refulama u kol. Intkom pala l-Parlament Ewropew kontribuxxejtu b'mod konsiderevoli għat-twaqqif ta' Eh, sistema b'saqħita komuni Ewropea l-azil issa għanna għafas legali komprensiv u l-priorità tagħna ħatkun sabiex naċċertaw li l-istati membri kollha japplikaw dawn il-prinċipi b'mod uniformi. Iva għat hemm xi joqsma addizzjonali li rridu niddiskutu b'mod partikolari l-possibilità li naħdmu lejn status uniformi li jibqa' validu fl-Unjoni kollha kemmi. U skont ir-riżultati tal-health check tas-sistema ta' Dublin, jiena se nanalizza passi possibli li nistgħu nieħdu fil-futur. Kuljum nisimmaw xi aħbar dwar il-wasla tal-migranti fl pratana tagħna u l-aħbar ta' persuni disprati li ta' spiss jibdew vjaġġi li xikultanti spiċaw nieqsa minħabba fihom u kien hemm eżempju reċenti eh, li seħħ f'Ċipru. Aħna rridu nkatru l-ħila tagħna sabiex naħdmu fuq dawn il-kriżijiet ta' eżil u fl-istess kien aħna nappoġġaw lil dawk li qed jabtu wiċċhom eh, ma' ħafna pressjoni minħabba l-wasla tal-migranti. Hemm bżonn ta' iktar solidarjetà u dan huwa possibbli biss jekk l-istati membri jafdaw lil xulxin u wkoll jieħdu il- pista responsabilta tagħhom ukoll. Jiena konxju ukoll dwar il-fatt li il-maġġoranza tar-refuġati u dawk li għandhom bżonn il-ħarsin internazzjonali huma ospitati barra mill-Unjoni Ewropea minn pajjiżi li jiżviluppaw li jattabtu wiċċhom mal-isfidi tagħhom stess. Is-solidarjetà internazzjonali ma tistax tieqa fil-frontieri Ewropej. Fil-fema tiegħi l-Ewropa għandha bżonn tagħmel iktar sabiex tappoġġa lil dawk il-pajjiżi fir-reġjun fejn jiġu ħafna refuġati jew inkella ir-rotot fejn jaddu dawn ir-refuġati. Jiena sa naħdem mill-qrib flimkien mal-kollega tiegħi Viċi President Morgarini u il-Kummissarju responsabbli għall kwistjonijiet esterni sabiex noħlo politika iktar konġunta rifuġati u għal-migrazzjoni u fl-istess ħin jiena impenjat bisħiħ sabiex nħeġġeġ l-istati membri sabiex jospitaw iktar rifuġati minn ġejjin minn pajjiżi terzi. Resettlement tal refugjati huwa għat tangibli ta' ġenerozità ta' solidarjetà vizavi il-pajjiżi terzi li qed jospitaw popolazzjonijiet vera kbar ta' refugjati L-Unjoni Ewropea trid tħares eh, dawk li jedin fil-bżonn imma fl-istess ħin tista' tkun kredibbli biss jekk taħdem fuq il-migrazzjoni irregolari bħal sin totali ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dana jinkludi u koll li dawk l-applikanti rifjutati jiġu trattati bi ritorni effiċjenti u ta' malajr. Il-priorità għandha tingħata lil ritorn volontarju mejjun u mbagħad ir-reintegrazzjoni wkoll fil-pajjiżi minn fejn ġejjin din l-għajnuna trid tiġi msaħħa. Hawnhekk ukoll għandna bżonn li nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi ta' oriġini, pajjiżi ta' transitu kif ukoll ma' organizzazzjoni internazzjonali u mhux governmentali approċ komprensiv jinkludi u kol ovvjament il-possibilta biex u kol umbat jitlu fl-Unjoni Ewropea. Aħna irridu n-massimizzaw il-benefiċi tal-mobilta internazzjonali, il-migrazzjoni u l-integrazzjoni. L-Europa parti minn dinja globalizzata bi ħafna konnessjonijiet fejn il-mobilta hija mistennija li tiżdied. Aħna rridu nevalwaw il-ħtiġiet ta' suq ta' xogħol Ewropo u rridu nidentifikaw fejn hemm nuqqas ta' ħiliet fi setturi partikolari. Il-kompetizzjoni internazzjonali għal dawn il-ħiliet ta' livell oli diġà vera intensiva imma l-Ewropa eh, diġà għandha il-nies li qed jaħdmu fi setturi oħrajn. Jiena nixtieq li Ninvolvi ruħi fid-dialogu regolari ma l-imsieħba kollha relevanti u l-partijiet interessanti kollha eh, interessati il-Stati membri il-negozji differenti u l-partijiet interessati. Jiena naħseb li fuq pjattaforma Ewropea b'koordinazzjoni ta' dan id-dialogu dan dinaħat tkun vera utli l-ewwel f'tis snin ta' implementazzjoni ta' direttiva Blue Card uraw li Iva huwa minnu hemm ħafna nuqqasijiet għalhekk il-President elett Juncker saħħaħ li ħajati attenzjoni mill-bidu eh, fuq dawn u għamel dan fil-lini gwida politiċi tijaw. Jiena u kol sena ċerta li il-negozjati fuq direttiva fuq l-studenti u riċerkaturi jieġi konklus fl-2015 dwar Schengen. Iva, Schengen fost l-ikbar kisbiet eh, tal-Unjoni Ewropea u rridu aħna nżommu in-nuqqas jew l-assenza ta' kontrolli fil-frontieri esterni. Prikondizzjoni sabiex ma jkunx hemm dawn il-kontrolli fil-frontieri li jkollna kontrolli eh, effiċenti fuq il-frontiera esterna mingħajr ma namlu jew noħol u Fortress Europe Europa bis-swar u il-ħila ta' Frontex trid tintuża 100% sabiex naċertaw li jkollna solidarjetà Ewropea imma l-odda li għandna Umma bizzejet il komissjoni il-Parlament Ewropew, il-Kunsil għandhom jiftħu dibattitu fuq il izvilupp fuq medda twila ta' żmien ta' Frontex u il-bżonn li noħol u eh, sistema propja ta' gwardjani fuq il-frontiera. Il-migrazzjoni u l-kontrabandu fuq dawn il-frontieri qed jiżdiedu għalhekk il-ħila tagħna ta' tweġiba għandha tiġi msaħħa sabiex nindirizzaw b'mod holistiku din il-problema kollha kemmi il-ġestjoni effiċjenza tal- kontrolli fuq il-frontiera dana jitlobna sabiex nibnu u um, nkatru l-teknoloġija moderna rridu nużaw ħafna iktar il- daw din it-teknoloġija moderna il-ġlida kontra il-kontrabandu tan-nies tibqa' priorità aħna irridu um, nresqu l-qorti lil dawk li jisfruttaw in-nies u it-traffikar tibta il-sir modern u aħna irridu niġġieldu kontra dan it-traffikar u koll. Et nitkelmu dwar ġlida kontra l-kriminalità organizzata kemm fl-Unjona kif ukoll fuq livell dinji. Ir-tweġiba trid tkun dinjija ċittadini qed jitolbuna sabiex għam minħabba t-teddida li għati uħossu li teżisti fi eh, zminiet ta' konflett eh, fil-pajizi ġerin u t teddidiet eh, mill-ġellida barranija rridu nġildu ħafna ħjar kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Il-kriminalità li t-vjaġġa fl-Europa kollha u mina l-ekonomija tagħna. Għandna bżonn li jkollna qafas aġġornata azzjoni Ewropea sabiex inħarsu drittijiet fundamentali u sinerġiji aħjar ma' azzjoni esterna, azzjonijiet kontra ċiber kriminalità tagħmilha iktar faċli għaċ-ċittadini u n-negozji sabiex jużaw dawn is-servizzi u azzjoni kontra pereżempju traffikar ta' droga jew il-korruzzjoni se tippermetta n-negozju l-industrija sabiex jibbenefikaw ħafna iktar mis-suq intern u jevi evitaw ukoll telf għal budgets publiċi. Membri onorevoli, iżamma ta' data strument ta' sigurta li jieġi diskuss ħafna issa għanna sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizja se jkollna bżonn neżaminaw l-aħjar għażliet għal mod kif nistgħu nimxu l-qudiem billi nħarsu bisħieħ il-prinċipji li għadin fis-sentenza b'mod partikolari prinċipju ta' proporzjonalità u dritt għal-ħarsin ta' data personali u drittijiet fundamentali l-oħra li nafu dwarhom. Il-ġajiet reċenti fl-Ewropa u l-lin u rawna li aħna naftu wiċna ma' t-dida ġdida ta' terrorizmu. R-rwol tal-Unjoni Ewropea u li eh, tejn li l-istati membri sabiex tiġilet kontra dawn it-teddidiet. Irridu naħdmu b'mod partikolari fuq il-prevenzjoni billi nġidu radikalizzazzjoni u nindirizzaw l-eruq taħħam u eh, u koll finanzjament ta' terroristi. U f'dan il-qasam eh, għat hemm ħafna lok ġifiri għatta titjib. Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew, jiena għandi l-intenzjoni nikopra mill-qrib ma'kom sabiex niksbu riżultati speċifiċi u tangibli il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-migrazzjoni u l-affarijiet interni. Jekk aħna nixtiequ li dawn il-politiċi jkollhom suċċess irridu aħna niffukaw fuq dawn dawk oqsma fejn nistgħu naħdmu flimkien ħalli bekk nistgħu vera nagħmlu differenza u ħalli jkun hemm konformità ma' drittijiet fundamentali. Jekk niġi konfermat, jien issa naħdem mal-President parlament elett sabiex infaslu l-linni gwida meħtieġa waqt il-mandat tijaj jena se naħdem mill-qrib mal-kollega tijaj viċi President u ħanaħdem u kol ma' membri oħra tal-kummissjoni. Pala l-kummissarju jena se naħdem fuq l-affarijiet li hija duna ġifiri u li nħarsu l-valuri tal-Unjoni u l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem u li noħol u politika Ewropea trasparenti ma nixuqux li ċittadini dawna jispiċaw taħt eh, xi ġbiki burokratiċi jridu aħna nadmu fuq il-sfidi li għanna u d-dimna fl-imkien nistaw aħna ikolna suċċess eh, u naħdmu fuq il-mandat li ċittadini Ewropej tagħna Rridu li dan ikun spazju għat-tama u għall-prosperità ta' ċittadini kollha tagħna dan huwa obbligu morali għalina l-kol. Grazzi ħafna.